li huwa fuq il-Gambja. Għanna numru ta' awturi ta' din riżoluzzjoni għalhekk issa ħanaddi il-kelma għal minuta u nofs lil Sur Sebastian. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria. Grazie ħafna, signor President, signor Commissario aħna nixtiequ nifirħu li eh, mozzjoni b'appoġġ tant kbir wasal qudiem il-Parlament. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Gambja nuqqas ta' demokrazija u il-riskju ta' persekuzzjoni, detenzjoni illegali u tortura li qed ibatu minna ħafna ċittadini għaliex huma kritiċi jew inkella sempliċiment eh, indifferenti ġustifika li il-Parlament jieħu pożizzjoni ċara ta' rinunzja u kondanna. Imma hemm bżonn immorru naqra li lin u għalhekk aħna naħsbu li huwa fundamentali li f'din nistqarrija jkun hemm ukoll sejħa l-azzjoni tal-IES fil-Gambja Eh, kif ukoll l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ekonomika ta' Stati tal-Afrika tal-Vant biex eh, jiqaf kull ksur ta' drittijiet tal-miedem huwa fundamentali wkoll li niffriżaw l-appoġġ kollu eh, tal-Unjoni Ewropea għal-President jagħmel li issa kiser il-limiti kollha. Ħlief ovvjament lajnuna umanitarja għaliex il-poplu tal-Gambja ma jistax ibati maħabba l-imġiba tal-gvernaturi tiegħu. Kważi 15 il-elf persuni qegħdin jitolbu lażin mill-2015 waslu fl-Unjoni Ewropea minn Gambja. Immaġinaw x'distanza, ġidbatija ta' dawn il-persuni biex ikun jistgħu jaslu saw. Ma nix għalfejn nagħtu aktar ċifri. Hemm bżonn li naġixxu kemm jista' jkun malajr hemmhekk. Grazzi. Grazzi ħafna issa sur korra għal-minuta. Grazzi, Signor President. Fil-Gambja, s-seta qed tiġi eżerċitata b'mod brutali minn dittatur li ħana kompletament il-libertà u id-demokrazija. Għaddew 22 sena meta jaj Mehmet fl-1994 eh, wasal fis-seta eh, wara kolb ta' stat u għet li ħat tispiċċa l-korruzzjoni imma minn dakinhar hemm biss il-biża fil-Gambja. Il-membri tal-stampa huma e, taħt id-dida daw kollu li opponu reġim anka omosessuali u persuni li jaħsbu li omosessuali. U f'pajizu ma jimporta xej li jekk il-ġurnalisti jisparixxu jew jitpoġġew il-ħabs u eh, ma ritratt ma' Michelle u Barack Obama ħadu fil- eh, fil-White House. Aħna rridu li il-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda eh, kontra tortura u trattamenti inumani jiġi rispettat hemm bżonn waqfu l-attakki u l-kriminalizzazzjoni tal-komunità LGBT. Grazzi. U jekk joġbok, tajt il-President, ma t-tkellimx daqshekk maġġel darboħra, xo għana diffiċli tlaħamja. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Desma Maker. Aħna taħt il-president ġamel li huwa dittatur, l-ar dittatur li qatrajna, il-popolazzjoni għasta zarda titkellem fuq il-politika, jitkellmu inkis inkis, il-servizzi segreti waslu terrur, fl-iżjed postijiet imbeda, il-ġurnalisti l-oppozituri politiċi u anka l-kollaboraturi tal-president qed jiġu mirati. U fil-waqt li l-President qed jaħli il-ħin tiegħu eh, fid-dar tiegħu fl istati Uniti ħafna mill-Gambja jaħarbu Eh, f'dawn il-bastimenti qed jaqgħu biċċiet. Fit-tmiem tas-sena li għaddiet il-President ġame qal li pajizu huwa hija eh, Repubblika Islamika u kiser Kostituzzjoni. Aħna ħarsu lejn il-Gvern tal-Gambja manka l-Unjoni Ewropea din ġran il- dan il-pajis Afrikan rridu nejnu, rridu nerġaw ninstallaw il-demokrazija. Is-sur Panzeri issa Issa il terrur li qed jimbotta parti kbira mill-popolazzjoni sabiex temigra skont Frontex minkejja il-popolazzjoni tagħha u għet fost is l-ewwel sitt pajjiżi li ta' persuni li jaslu eh, l-Ewropa. Din hija ex kolonja hemm ħafna persuni li huma tal-oppozizjoni minn inkela tal-soċjetà ċivili li qegħdin jiġu perseguitati għall idea tagħhom l-arresti arbitrarji mingħajr akkużi huma xi ħaġa ta' kuljum kif ukoll it-tortura u trattamenti diżumani oħra. M'hemmx dubju li l-Unjoni Ewropea trid tikkondizjona, trid tagħmel kondizzjoni fuq l-għajnuna kollha ekonomika, irritu jisrispettaw drittijiet tal-bniedem hemm bżonn l-Unjoni Ewropea taħdem flimkien mal-Unjoni Afrikana fil-monitoraġġ tal-ħabsijiet u l-kondizzjonijiet tal-ħabsin hemm bżonn ta' emenda leġislattiva li tideħħi l-omosessualità minn reat u ma jristax ikont li jkun hemm kontroll tal-informazzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Senra Rodriguez. Grazzi, Sinjura President. Il-Gambja huwa wieħed mill-pajjiżi l-aktar żar u foqra tal-Afrika. Il-faqar hija ġeneralizzata u l-aktar hija rurali u man-nisa li qed ibatu l-aktar. In-nisa wkoll huma dawk li huma responsabbli għall-40% tal-produzzjoni agrikola. Iżda minn kien dan laqqas għandhom jew jikkontrollaw l-art u r wol tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet huwa limitat u l-ebola u koll ħolqot ħsara kbira fil-popolazzjoni u l-ekonomija lokali. L-Unjoni Ewropea is-suspendiet għajnuna eh, għajnuna e, ta' 14.7 miljoni ta' dollari s-sena li għaddit 31% eh, marru għal-ħlas ta' dejn aħna rridu li l-gvern tal-Gambja item ir-repressjoni u jirrispetta drittijiet tal-bniedem. U anka l-Unjoni Ewropea ċittu tikkontribwixxi sabiex il-poplu tal-Gambja, specialment il nisa joħorġu minn dan il-faqar kroniku. Grazzi. Thank you. One minute now from Mr. Zadahovsky. Pani předsedající, Gambia není jedinou zemi zapadni Afriky. Grazzi hafna, Sinjura President. Il-Gambja miex l-unika pajis tal-Afrika tal-Punent fejn is-sigurtaw sigur l-istibiltaw ma' problema kbira. Situazzjoni f'din il-dan il-pajis qed teħrax il-drittijiet tal-bniedem fundamentali ġew maħnuqa, speċjalment il-libertà tal-reliġjon ta' twemmin, partikolarment in-sara edin nitkellmu dwar detenzjoni arbitrarja, dwar trattament inuman, dwar tortura, u ma nistawx nsemmu il-libertà ta' espressjoni u ta' assembleja. Għalek jiena nappoġġa bisħiħ l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea li naqset l-appoġġ finanzjarju tal gambia Kif ukoll napprova li qed jagħmlu pressjoni fuq il-reġim tal-Gambja li jindirizzaw din is-sitwazzjoni ħażina ħafna. L-Unjoni Ewropea u delegazzjoni tagħna fil-Gambja għandhom jagħmlu monitoraġġ tal-drittijiet tal-bniedem u rispett tagħhom fil-pajjiż u rridu nassiguraw ukoll li d dialogu huwa stabilit mal-oppożizzjoni. Jekk id-drittijiet tal-bniedem huma mafusa ħin kollu, hemm bżonn ta' passi speċifiċi speċjalment fuq l-ifriżar tal-għajnuna finanzjarja tagħna grazzi. Grazzi ħafna sta' Sinjura Vautman tal-minuta. Grazzi ħafna. Ir-riżoluzzjoni fiha ħafna kontradizzjonijiet bħalma qalu l-kollegi. Il-Gambja trid tiġbed it-turisti imma edin iġalu innis taħħom tagħhom stess biex jitilqu. Il-pajis huwa faqir ħafna ma tantx għandux joffri li żgħażagħ. Il- in-nies li għandhom il ġu ħajfittxu ħajja f'ximkien ieħor. U lista twila ta' abbużi saru in-nies m'għandhomx permess li jagħmlu dimostrazzjonijiet paċifiċi. Ħafna drabi il-dimostrazzjonijiet jiswiċċaw mdemmija. L-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb, speċjalment għal dak li huwa libertà ta' espressjoni, ġittijiet eh, tal-bniedem, ġurnalisti, persuni LGBTI li jistgħu jiġu arrestati bla doċċ u anka torturati il-gvern Et E, wassal għal klima ta' biża u oppressjoni għalhekk hemm bżonn ta' din riżoluzzjoni sabiex il-Gambja tibqa' fuq l-attenzjoni ta' kulħadd. L-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana jridu jaħdmu flimkien sabiex jgħinu jagħtu lil pajjiż proċess demokratiku dan il-pajis għat-turisti jider li huwa e, pajis ta' ħolma imma għazzazah li jgħixu hemm huwa infern. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Wenta. Grazzi ħafna l-Gambja huwa wieħed mill-15 l-aktar pajjiżi foqra fid-dinja u tiddependi fuq għajnuna internazzjonali anka tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem, l-Unjoni Ewropea qatat mod drastiku dawn din l-għajnuna, ġifiri 25% eh, tal-popolazzjoni tista' tifaċċa ġuħ. Waqt l-elezzjonijiet f'Diċembru, il-President ġema Diċembru l-ġej ħaj jipprova jsir President tal-darboħra l-ħames darba l-autoritajiet diġa edin jeddu l-oppozizjoni u ehm, persuni eh, potenzjali, elettorati potenzjali, kif ukoll ġurnalisti u dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-niedem u l-dewa politiċi tagħhom. Għanna avvenimenti traġiċi waqt id-dimostrazzjonijiet tal-paċi fakunda. Il-Gambja għandha bżonn immedjatament kumitat indipendenti ta' elezzjoni kif ukoll aċċess ħieles għal-medja. Grazzi ħafna Sur Martin, jena għandi numru ta' Gambjani li jgħixu fil-Kostituzza tajaj li ġew imġela li jitaħar jħarbu me pajis maħabba reġim li jeżisti hemmhekk. Mhux kuħat jaf imma il-Gambja per capita għandu aktar migranti minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja inklusi sirja ġviru ma' disprati ovvjament ma nindunawx għax il-Gambja huwa pajjiż zaħir ħafna u n-numri assolutu ma żgħar, imma b'relazzjoni proporzjoni tal-popolazzjoni kollha kemm l ammontu kbir ħafna rridu nagħmlu ħafna aktar bħala l-Unjoni Ewropea. E, Jien qed nieħu gost li jirtirajtu ammont ta' għajnuna fl-2014 imissa għandna bżonn konsultazzjoni skont l-artiklu 96 u rridu nibatu messaġġ ċar il-Gambjani li jekk huma ma e, jeħilsux l-attivisti li ġew arrestati f'April għax kienu qed jagħmlu e, dimostrazzjoni paċifika jekk ma jiqfux dawn l-arresti arbitrari jekk ma jwaqfux it-tortura, l-Unjoni Ewropea ħat ikkonsidra li titaqta kompletament ir-relazzjoni mal-Gambja. Rridu nibatu messaġġ ċar ħafna dan huwa reġim brutali u hemm bżonn ta' tweġiba brutali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Beserra. Grazzi, Signora President, Signora Jurova, nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal din ir-riżoluzzjoni ta' urġenza li hija sħiħa ħafna ħanivutaw fuqha fuq il-Gambja. Iżda jena nsiba diffiċli nemmen li dittatur li ilu hemm aktar minn 20 sena li qed jeddet lil omosessuali jaqtalhom rashom barra e, ma nimmaġinax li persuna bħal di ħatisma' il-bżonnijiet tagħna u t-talbit tagħna. Għalhekk irridu naraw aħna l-Unjoni Ewropea xistaw nagħmlu biex ngħinu popolazzjoni li qed tgħaddi minn mument verament ħażin. E, Il-Gambja hija wieħed mill-15 li fqar pajjiżi fid-dinja u l-iktar li għandha migranti hemm torturi, arresti arbitrari, mexjat oppożizzjoni maqtula, dan kollu fisser li e, minke huwa paradis għal turizmu sessuali. L-elezzjonijiet presidenzjali ta' din is-sena huma opportunità sabiex eluf eh, ta' Gambjani joħorġu fit-toro. Eh, aħna rridu nużaw il lodot kollha li għandna bħal istrument Ewropew għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem jew inkella nibatu missjoni ta' osservazzjoni elettorali minn hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Gillis għall minuta jien ukoll verament imħasba minħabba din is-sitwazzjoni fil-Gambja fejn ix-xar li għadda kellna protestaturi paċifiċi li ġew arrestati mod brutali u hemm ukoll eh, għajduta ta' tortura u hemm attivist li miet waqt li kien f'taħt arrest. U dan kollu qed jiġri fl-isfond ta' e, fastidju kbir ta' dawk li defendu d-drittijiet tal-miedem, e, tal-ġurnalisti u kif ukoll persuni LGBTI. Għalhekk jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea ħadmu b'mod tajjeb meta mblukkaw xi 8 miljuni fajnuna minħabba il rekord ħażin ħafna ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll leġislazzjonijiet kontra persuni omosessuali. Imma dan e, fisser li l-awtoritajiet keċċew rappreżentanti tagħna u dan ifisser li issa m'għandniex kuntatti. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nkomplu nappoġġaw dawk li qegħdin imexxu li qegħdin jitolbu għar-riforma. Imma rridu naħdmu wkoll mill-qrib mal-Unjoni Afrikana fuq dan, jiena ħasba wkoll dwar l-implikazzjonijiet tal-elezzjonijiet ta' Diċembru. F'dan l-isfond, jista verament ikun hemm elezzjonijiet ħilsa u ġusti għalhekk irridu nitolbu lil Gambja sabiex tirratifika il-Karta ta' Afrikana imma il-kelima tilqata. Issa kaċ tiegħi u għal minuta sur Polċek. Grazzi ħafna sur President li għaddejt li il-kelma jena naqbel ma dak li għada kif qalet il-kelma ta' qabli jemżon bżonn nappoġġaw IVA l-Unjoni Afrikana u rridu nappoġġaw dawk il-persuni speċifiċi li qegħdin fuq qudiem fl-oppożizzjoni f'dan il-pajjiż. Anka wara restrizzjonijiet fuq lajnuna li l-Unjoni Ewropea tagħti lil dan il-pajjiż, għala qegħdin nitkellmu dwar madwar 53 miljun dollaru fl-2000 2013 sal-2016 l-Unjoni Ewropea li zjed li tagħti għajnuna għal dan il-pajjiż imma nistaqsi huwa aċċettabbli li aħna nappoġġaw gvern ta' pajjiż b'dawn tip ta' monti minn GDP ġifiri ta' 900 miljon ġifiri dan l-ammont li qed innatu huwa ħafna perċentwal li jiena ma naħsibx li għandna nappoġġjaw gvern li qed jaġixxi b'mod ta' stmerija mal-ċittadini tiegħu stess hemm bżonn li nappoġġjaw il-membri tal-Oppożizzjoni u l-Unjoni Afrikana mod ġenerali. Is-Sinjora Kiengezza. Grazzi ħafna, Signor President. Wara il-mewt ta' Sur Sandeng ma nistawx inkomplu nittolleraw il-prepotenza u l-arroganza li bijom is-setat tal-ta' sigurezza fil-Gambja edin e, jamlu repressjoni sistematika ta' kwalunkwe leħen ta' dissens. U b'din ir-riżoluzzjoni aħna rridu ngħidu issa da' sekk għal din ir-retorika ta' mibeda għal persuni li sparixxu li jinqatlu b'mod arbitrarju, e, tentattivi kostanti ta' kolpi ta' stat. Aħna qegħdin niffaċċaw noqgħa nuqqas ta' demokrazija f'pajjiż li jrid imur eh, jivvota fi ftit xhur oħra qed jattakka drittijiet fundamentali, riformi fiħdan tal-kodiċi kriminali, il-kriminalizzazzjoni violenta tal-komunità LGBT. Eh, Għalek aħna b'dan il-vot qed nitolbu li b'konformità tal-ftehim ta' Kotonu mm, jaslu kemm jista' jkun malajr konsultazzjonijiet mal-Gvern tal-Gambja u naslu għal konsultazzjoni ta' azzjonijiet bħal frizar tal-fondi li mhumiex umanitarji sa' eh, sakemm naslu għal sanzjonijiet immirati bħal limitazzjoni ta' vjaġġ għal min jerfa' il responsabilità ta' dan iksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Summarize. Grazie iksur sistematiku tal-drittijiet tal bnidem fil-Kambja hija xi ħaġa ta' kuljum f'April. Kien hemm demonstrazzjonijiet f'Banjul il-kapital fitxu trasparenza l-elezzjonijiet Deċembru. U tul dawn id-demonstrazzjonijiet il-mexxej Sandeng ġie arrestat u miet il-ħabs. Imbagħad kien hemm mewġ oħra ta' protesti u kien hemm attakki ħraj minna ħat tal-gvern. Dimma da mux ġejt mill gambia u li wieħed mill mistax il-fqar pajjiż fid-dinja fejn il-nies qegħdin jibatu minn problemi kbar ta' ikel, ta' nuqqas ta' ikel. Mill-1974 kien hemm eh, nies li osfru mħabba raġunijiet politiċi kienem gruppi li ġew maqdra minħabba u attakati minħabba li qed kienu qed maqdru il-mod kif eh, kienu għati trattati drittijiet tal bidina u l nagħmlu xi ħaġa issa u balada. L-Reveri Marjas, aħna qed nitkellmu dwar wieħed mill-iktar l-ifqar pajjiżi fl-Afrika u fid-dinja fuq minn terz tal-popolazzjoni jaqa' taħt il- il-limitu ta' faqar fuq 1.8 sniq 25 eh, dollaru eh, il-jum. Fil-jum. Dinja politika li qed twaqqaf illi jkun hemm tkabir fil-pajjiż għet waqqaf per esempio li jkun hemm il-kura tal-AIDS li l-unika pajjiż qed jiġi meċċaħad dan it-tip tip ta'jnuna u allura ħafna nis qed imutu huwa wieħed mill-ikbar pajjiżi omofobiċi anki min ikun jħarġ bħala omosesswal jispiċċa ta' pina tal-mewt. Ija e, xi ħaġa li qed tiġi protekata ma' testensif. Fl-2017 jem il-polizija li kiedin joħonqu il-protestanti, allura aħna ma nistawx nħallu li flus li natu jmorru fidejni autoritajt tal-Gambja ma drittament tal-familja. Aħna li kondannaw l-atti li huma dejjin. Grazzi, norvali anno. Grazzi. Fil-fat l-Unjoni Ewropea ma tistax til-tollera illi inkomplu nkasbru id-drittijiet tal-bnidem imma laqqas biss ma nistaw nkomplu dejjem din il-tortura u prosekuzzjoni. Aħna qed naraw stat Iżlamiku u f'dan ir-reġun u mhux aċċettabbli. L-Unjoni Ewropea trid timponi rivoluzzjoni demokratiċi huwa pajjiż ċkejken ħafna li eh, jgħixu fuq xejn m'għandhom u jimutu żgħar. Interventi umanitarju huma meħtuġa fejn eh, kif kien għamel president li kien qabel. Aħna irridu inħarsu il-poplu non non wiznuhom. Grazzi. Komissarju kjoġbok. President, għamri memri onorevoli, iva situazzjoni rigward il ġitjiet tal-bnidem fil-Gambja iwassal għal problemi kbar. Mod partikolari fil-qasam ta' libertà ta' espressjoni drittijiet tal-LGBTI, person LGBTI, arresti tortura u detenzjoni u arrest aħna eh, nipprovaw nużaw kull opportunità biex nindirizzaw dal affarijiet mal interlokuturi gambjani u provaw nafsu iktar għal titjib u dawn huma dejjem fuq l-aġenda tagħna tal-dialogu politiku ta' artiklu 8 li seħ eh, milux fis-26 ta' April f'Banġur. Fedax ta' april ukoll diskutejna problemi ta' dritt tal-bnidem meta Ministru ta' fajl Barranin tal-Gambja tkellem mal-uffiċjali għolja fi Brussell Sfortunatament, il-attakki kontra l-protesti patrifiċi fl-14 u 16 ta' april konfermaw it-ħassib tagħna. Il-protestaturi ġew arrestati, xi wħud ġew torturati, u wieħed pereżempju miet fil-dakin eh, taħt arrest il-UDP, il-United Democratic Party, għandhom membri li għedin palissa għedin il-qorti fuq akkużi ta' rejati. Għal dan huwa serju ħafna għal ġan qed iseħħ eh, fid-del ta' elezzjonijiet parlamentari eh, fl-2016 u April u 2017 eh, l-Unjoni Ewropea ħarġet ehm, tqarrija li tgħid li hemm ħasba u li trid tħarriġ li jsir. Aħna parti minn ehm, minn leħen wieħed maqud li ħareġ mill-Istati Uniti, inġus maquda u r-Renju Unit kif ukoll il-Komunità Ekonomika tal-Pajjiżi tal-Afrika tal-Punent, ECOWAS, u l kommissjoni Afrikana fuq drittijiet tal-Bidem il afrika ehm, Afrika Unita u l-entitajiet vari għalu li eh, għanna bżon nisamu leħen wieħed sabiex il-partiti politiċi jippermettu li kunem eh, l-liġi li seħ kif suppost, il ġustizja seħ u li kunem istħarriġ eh, kontra dak li qed isir il-membru ta' oppożizzjoni. fil għata politika ta' dialogu f'Banġu fat-28 ta' april l-Unjoni Ewropea għajmet il-kwistjoni tal-attakki fuq il-protestaturi. U skont il-gvern tal-Gambja kienem investigazzjoni li għadha għaddejja u li riżultati qalu li ħajaddu għamna. L-Unjoni delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għadha qed segwi is-sitwazzjoni mill-qrib u għedha kuntat mal-partiti kollha interessati u tħeġġeġ li il-gvern tal-Gambia jissegwi stat ta' dritt importanti li aħna nibqgħu involuti fid-dialogu mal-awtoritajiet. Għaliex? Itina l-aħjar pjattaforma biex indirizzaw ta' s tagħna n ninfluwenzaw is-sitwazzjoni fid-dak li huwa id-drittijiet tal-bniedem u gvernanza. Aħna għadna id-dedikati fil-appoġġ tal-poplu Gambjan fid-demokrazija, drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt billi nibnu żvilupp inklusiv u sostenibbli u dejjemi għabbażi tal-ftejn ta' Kotunu. Grazzi. Grazzi, mela, għanna sitt mozzjonier.